Eh, xaġa li ġiet mill-Komitat tal-Agrikoltura u dawn il-proposti ftit li xejn ġew konsultati u twettqu eh, specialment dawk il-pajzi li iktar affettwati. Tassew irdu nieħdu azzjoni hawnhekk biex ma jkunx aktar nirien fil-foresti fis-snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Pekk jgħid il-President eh, ġejna fit-tmiem dan il-punt, ġifieri diskorsi ta' minuta u ngħaddu għal punt li miss. Eh, it-lestija tas suq interna kummerċ elettroniku, il-rapporter, il-sur Eċeverija għandu erba minuti. Jek joġbok. Muy buenas tardes. Como todos ustedes saben, Internet y... Kif il-koll tafu, il teknoloġiji ġodda dejjem rivoluzzjoni biex bekk aħna nimmodernizzaw is-sistemi tagħna jirregolaw l-ekonomija tagħna dak li xaqsam il-kummerċ elettroniku biex bekk aħna eh, nilqgħu għall-isfidi li għandna qudiemna. Is-sistemi il-ġodda tal-kummerċ fuq l-internet u t-teknoloġiji il-ġodda li għanna issa qoddimna ma kienux jeżistu xi ftit tastinilu eh, minkejja dana kollu issa dawn huma parti minn ħajjitna. U dalwaqt ukoll dawn se jkunu għodda indispensabbli. U allura jeħtieġ li jkollna l-kuraġġ biex noħolqu l-odot eh, biex bekk ikonna soluzzjoni tal-problemi tal-lum għax ċittadini tagħna biex ovvjament aħna nħarsu kol għal-ġejjini. Din hija pen illi aħna rridu nitlu għalih u għakol hija responsabilità li rridu nieħdu. Irridu kol nipreparaw għal dak li ġej, għaw anki għal dawk li ġejjin għal ġejjin warajna. U għalek irridu inneħu ix-xkil għanna qoddimna bħalissa. Il-kummerċ elettroniku huwa għodda li għandu potenzjal kbir biex bekk ikonna kompetizzjoni ġdida fl-ekonomija tagħna kif ukoll biex insaħħu s-suq intern. Din hija għodda li tista' toħloq aktar valur miżjud u aktar opportunitajiet għal ċittadini u l-kumpanija, kumpaniji tal-Ewropa fi żmien il-kriżi Għalek il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea jridu jwettqu il-miżuri neċessarji biex bekk aħna nelbu dawn ix-xkiel li għandna f'dan il-kummerċ eh, elettroniku transkonfinali biex bekk ikonna fiduċa f'dan kollu jridu nissimplifikaw is-sistema u jrid ikonna trasparenza. U għal dak nixtaqsam regolamenti li gvernaw din is-sitwazzjoni u bekk in-negozju ċittadini ikollhom benefiċċji kbar minħabba l-potenzjal ta' sitwazzjoni u jekk aħna konna kompetizzjoni fuq livell globali, eh, jekk aħna però pero ma neħdux il-miżuri meħtieġa, allura aħna se naqgħu lura meta nipparagunaw ruħna mal-kompetituri. Ir-rapport tal-lum qed jippreżenta eh, soluzzjonijiet biex nerbu l-xkieli li għandna qudiemna. Aħna rridu nlestu s-suq intern għal eh, kummerċ elettroniku u anki nejnu s suq intern eh, permezz ta' tlestija ta' situazzjoni tal-kummerċ elettroniku u bekk aħna intjejbu u koll l-access biex ikon aktar fiduċa għal dak nxaqsam il-konsumaturi, noħolqu u kol eh, marka ta' fiduċa u anki insaħħu il supervizjoni tan-network u inwet u kol eh, kampanji ta' marketing biex il-konsumaturi kun jafu d-diktiet tagħhom u jkunu jafu kif jistgħu jirresqu l-ilmenti tagħhom jekk kun hemm bżonn. Urdu nigarantixxu wkoll il-ħarsin tad-data u anki tad drittijiet tal-awtur irdu nagħtu wkoll inċentivi lin negozji biex huma jbijaw il-prodotti tagħhom online għal dak xaqsam il-pagamenti jew nisimplifikaw regoli li għandhom xaqsmu pagamenti ta' taxxi fl-aħarnet. Naħseb li huwa bżonn już li nisqu hawnhekk il-bżonn li intejbu il-ħarsien tal-minorenni fl-użu tal-internet u naħseb li dawn miżuri kollha huma essenzjali biex bekk aħna inkatru il-kummerċ elettroniku u biex nadattaw ir-regolamenti li jigvernaw din is-sitwazzjoni bħalissa dan ovvjament għal ġejjieni aħna irridu nofru mekkanizmi għassu illi jtejbu il-kompetitività tan-negozji tagħna u bekk ikonna aktar potenzjal ekonomija tagħna u jiena naħseb li dan huwa il-bażi illi fuqu irridu nibnu u għalhekk għal dan ir-raġunijiet jiena eh, nħeġġeġ din il-Kamra biex tappoġġa din l-inizjattiva. Grazzi. Grazzi ħafna jgħid il-President. Nibdew il-proċedura catch the eye għaliex irdu nifqu fi 11 għandna ħames kellema Sinjora Rajteva, s sinjora Tikaw, s sinjora Figuredo, is-Sur Paska u s-Sur Kelly. Jiddispjaċini għall-oħrajn, iżda tistgħu tresqu u qarrija tagħkom bil-miktub taħt din il-proċedura, jgħid il-President. Is-Sinjora Rajteva. Grazzi, President. Jiena ta' sew kontenta li nara li rapporter uża rapport ta' TI dwar il-fiduċa tal-konsumaturi fil-ambjent digitali li ġie adottat fil-leġislatura ta' qabel il-kummerċ elettroniku rak tkabir ta' 50% rajna li potenzjal għadu ma ġiġ utilizzat għaliex terz tal-kummerċanti online ma jaċċettawx klienti minn pajjiżi oħra jagħmlu hekk biex joħolqu eh, swieq nazzjonali artifiċjali biex bekk japplikaw prezzi differenti u dana kollu fi żmien meta xkiel leġislattivi għadhom jesistu. Jiena tassew kuntenta nara li rapporter tagħna qed irressaq proposti biex inkatru s-sigurtà tal-minerenni għal dak nixtaqsam l-użu tal-internet huwa innota u għamil sew għamil jagħmelek eh, is-sitwazzjoni ta' eh, xiri ta' pornografija, tabak, alkohol, eċetera, u dan permezz ta' netwerk soċjali nittama il ħarsien ta' tfal min-naħa tal-Kummissjoni eh, tkun aktar effettiva bil-blappoċ għal kummerċ elettroniku. Is-Sinjura Tikaw. Grazzi, President, Sur Kummissarju. Il-kummerċ elettroniku u għaddu fil-bidu tijaw u għalek irridu naraw illi ikkonna bżon aktar kompetenza minn naħa tal-konsumaturi fil-kummerċ elettroniku. Bekk nistgħu naslu biex tassew jkollna sitwazzjoni lesta uh, fis-suq intern. Dan ir-rapport qed jikkonċentra fuq l-kummerċ elettroniku biex bekk ikun aktar sigurtà għall-utenti kollha. Jiena naħseb li issa huwa urġenti li nwaqfu awtorità ta' validazzjoni Ewropea biex bekk naraw illi il-firmi il-firem elettroniċi jiġu rikonoxxuti transkonfinalment u rridu miżuri wkoll biex ikun inizjattiva tal-invoicing biex bekk dawn il-fatturi elettroniċi jintużaw madwar l-Unjoni Ewropea sa l-2020 u sa l-2015 nittamaw illi x-xiri eh, il-perċentual tal-xiri jisir permezz tal- kummerċ elettroniku. Din hija xi ħaġa li jiena innutajt fil-konferenza ta' Manchester dan l-aħħar. Il-kelima li miss. Grazzi President. Fid-dibattitu dwar dan il-kummerċ elettroniku jiena xtaqt nisħaq tliet kwistjonijiet li ta' sewma importanti illi rridu niċċaraw l-ewwel net. Il-bżonn li konna id-drittijiet tal-konsumaturi li kunu kompatibli u anki id-drittijiet tal-awtur. Umbat, irridu nħarsu id-drittijiet ta' tfal u niżguraw illi kummerċ elettroniku jkun bla periklu. Ċertament, ma rridux ovvjament ninnegaw drittijiet ta' tfal u rridu nigarantixxu s-sigurtà tal-kummerċ elettroniku u transizzjonijiet It-tielet punt. L-anijiet tal-Kummissjoni għal dak nixaqsam il-broadband. L-ambizzjoni hija illi nestendu dana kollu għal ċittadini kollha sal-2013. Issa, aħna nafu li 30% minn tal-inqas tal-familji mandomx aċċess lanqas għall-internet innifsu u xi 20% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, tgħix fil-faqar u allura il-Kummissjoni Ewropea kif se tikseb dan il-an ta' broadband għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea sal-2013? Grazzi. Is-Sur Paskas se jogħġbok. Grazzi ħafna, President, dan ir rapport jittratta ħtiġijiet formali ta' aktar sigurta tal-kommerċ fuq l-internet u xiri fuq l-internet iżda għandna kulturi differenti fil-pajjiż differenti. F'ċerti pajjiżi xi eh, aġenti tal-farmaċija eh, jbijaw eh, fil-ħwienet tagħhom iżda mbagħad naraw illi f'ċerti pajjiżi oħra dawn il-mediċini ma jistgħux jinbijaw. Għandna pereżempju wkoll xi affarijiet li għandu xaqsu mal-pornografija li jistgħu jinbijaw meta mbagħad pajizi oħra dawn eh, ma jistawx. U allura meta aħna niftħu dan is-suq eh, elettroniku irridu wkoll eh, naraw li nħarsu dawk ir-regoli u dawk il-kulturi f'dawk il-pajjiżi fejn il-persuni uħossu li huwa importanti li nħarsu it-tfal. Grazzi ħafna is-Sur Sean Kelly issa. e-commerce has been. Kummerċ elettroniku kien ta' benefiċċju kbir kemm għan negozji kif ukoll għall konsumaturi Iżda hemm aspett li jina minix kuntent dwaru. Jiġifieri li ticketing, il-biljetti elettroniċi għal konċerti kbar u għal avvenimenti sportivi dawn jinbijaw f'prezzi tolin ħafna. Xaġa mhix aċċettabbli din. Naf li f'pajjiżi fil-weekend kena finali importanti ħafna u l-prezz kien ta' 70 euro għal dan il-biljett. U l-ebda individwu ehm, ovvjament ma kien sejbih dan il-prezz Iżda dawn kienu disponibli dawn il-biljetti fuq l-internet. U dawn kienu għal prezz ta' 350-500 euro. Forsi kien hemm il-domanda għal dawn il-biljetti iżda fl-istess waqt. Hija prassi din, hija prattika illi ovvjament mhix qed tgħin. U dan huwa l-aspett negattiv tal-kummerċ elettroniku illi mod ġenerali normalment huwa ta' benefiċċju kbira konsumaturi. Grazzi ħafna issa nisimgħu lill-Kummissarju. Mr. Uh, President and uh... President, membri, L-ewwel net jiena nirringrazzja lir rapporter is-Sur Eċeverija u l-Parlament kollu kemmu għal dan il din valutazzjoni tal-kummerċ elettroniku ta' suq intern hawnhekk irdu niftakru illi din hija ħaġa li għadha mhix realtà għal ħafna negozju u ħafna konsumaturi għandna suq frammentat tal-kummerċ elettroniku. Din hija xi ħaġa li tħassibna mħabba li għandna dawn il-elementi neqsin u wkoll għandna eh, l-esperjenzi tal-konsumaturi tal-li jixtru online u jikkuntatjaw ħafna bejija fuq madwar l-Ewropa u għandna ħafna SMEs li jixtiew jiżviluppaw dawn il-potenzjali talijiet permezz tal-internet. Li neliminaw l-ostakli li l-konsumaturi għandhom u d-dimom ifisser illi aħna ikonna aktar su intern aktar integrat u li dan kollu jisir realtà. Allora xirdu namlu aħna biex namlu tajjeb għannu qasijiet biex bekk il-kummerċ elettroniku jaħdem aħjar. Il-Kummissjoni se tirrefletti bir-reqa għat weġiba r-rapport tagħkom ħafna mill-punti għajma u ma msemmija speċjalment fid-Digital Agenda Il-rapport u koll joffri żewġ toroq li rridu eh, nivalutaw. L-ewwel net il-ħajja trid tkun aktar sempliċi għal konsumaturi u negozjanti. Dan jista' jsir permezz ta' regoli armonizzati għal dak nixtaqgħu il kontratti tal-konsumaturi u anki konna proġeturi mainstream li bekk dawna ma jfissux li wieħed irid fuq wis flus u biex ikun hemm transazzjoni transkonfinali għal dak li ndux jaqsam il-levis ta' drittijiet tal-awtur, obbligi tal-vet kif ukoll il-fatturi U l-Kummissjoni tilqa dan ir-rapport għal dak li ndux xaqsam id-drittijiet tal-konsumaturi u regolamentazzjoni li qed tiġi konsidrata mill inko U ovvjament se jkollna leġislazzjoni eh, dwar dan għal dak li xaqsam services Directive biex bekk ma jkollniex diskriminazzjoni ġeografika kontra l-konsumaturi u kol għal dak li l ħlasijiet dinja xaġa importanti biex nizviluppaw il-kummerċ elettroniku u jkun aktar faċli għal ċittadini u għal pajjiżi biex ikollhom interazzjoni mal amministrazzjoni nazzjonali biex bekk ikollhom dawn il-one-stop shops. Il-Kummissjoni waqfet grupp dedikat biex bekk jistudjaw id-digital agenda biex bekk ikonna approċ għal tfassil tal-politika dwar dawn il-kwistjonijiet. Aħna wkoll impenjati illi jkun hemm soluzzjoni ta' regolamentazzjoni biex bekk ikun hemm ukoll eh, marka ta' fiduċa għal dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet online. Punt ieħor jeħtieġ li ninforzaw aħjar ir-regoli għas-suq intern drittijiet li mhumiex infurzati. Eh, dawn imbagħad ma jfissru xejn allura fir-realtà u allura eh, bekk jista' jkollna eh, ukoll mezzi illi l-konsumaturi jistgħu jużaw jekk ikollhom xi problemi fuq l-internet. U bekk aħna se nresqu proposta għal sistema ta' soluzzjoni għall-ilmenti u dan isir sal-2012. Aħna u kol se nizguraw il-konsumaturi f'ċerti situazzjonijiet ikunu jistaw ikollom kumpens għal dak xasam li dijar u kif ukoll il-collective redress. Dawn huma elementi wkoll ippjanati għal 2011 l-autoritajiet pubbliċi kol qed jaħdmu bisħieħ biex bekk huma jagħmlu supervizjoni ta' suq intern dwar dawn il-kwistjonijiet. U għalhekk dak biex taqsam il-kumitat ta' suq intern naraw l-awtoritajiet qed jikkollaboraw biex bekk inneħu prassijiet żina fuq l-internet u ukoll naraw illi għanna l-scoreboard u aktar kmini dan ix-xar aħna bdejna studju dwar il-kummerċ elettroniku. Fil-bidu tal-2011 se jkun komunikat għall evalwazzjoni tal-applikazzjoni ta' direttiva tal-e-commerce u biex nirreflettu kol dwar l-infurzar aħjar ta' din is-sitwazzjoni fl-aħħar nixtieq ningrazzja lil kull min kien involut eh, involut f'dan il-rapport u niskuża eh, ruħi għall assenza tas-sur dalli minħabba raġunijiet personali. Grazzi. Commissioner, and uh, we thank. Uh... Grazzi, Commissario. Nirringrazzja nessur Eċeverija, rapporti u da kollu li kollha li tkellmu. Il-punt li jmiss fuq l-agenda sa, sa rapport tas signora Gallo.